Good morning, everybody. Lodwa tajba lil kulħadd. Nistgħu niftħu l-laqa tal-lum u l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa rapport minn Nicole Kiel Nielsen fuq ir-rapport tan-nisa u t-tibdil fil-klima. You have four minutes. Um, Il-rapporter, jek President, Sinjuri, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja